zoni biex imorru jisalvaw in-nies u mhux inġalu in-nies jerġu lura jew ġol-Libja jew nkela jmorru f'pajjiż fejn il-gwerra ċivili. Nistgħu nkomplu niddiskutu dan kollu imma naħseb hemm bżonn li l naqblu li il-mod Ewropej tagħna għandu jkun biex nipproteġu il-ħajjiet tan-nies. Dziękuję bardzo w imieniu grupy Grazzi ħafna issa għal grupp ID Is-Sinjura Tardino. Stona risoluzzjoni. Intkom proporajtuna risoluzzjoni illi hija l-aħjar ħaġa ta' demagogija tal-xelluk u qed titolbu biex niftħu l-bibin tal-Ewropa biex naċċettaw l-kulħadd. Huwa faċli li wieħed jaċċetta eh, ir-rifuġati f'pajjiż f'pajjiżi taħat ieħor minar ma jkun hemm kontroll tal-awtorità u fl-istess ħin nikkonsidraw l-attività tagħhom eskluża mill-attività tal-favoreġġament tal-attività normali. Aħna votajna kontra u prezentajna anki mozzjoni alternativa biex niproteġġu il-frontieri tagħna u ċ-ċittadini tagħna l-aħjar mod biex insalvaw il-ħajjiet huwa li nwaqfu li n-nies jitilqu u naġixxu fl-Afrika billi nsaħħu il-kooperazzjoni mal-pajjiżi terzi ta' oriġinu e ta' transitu biex ikollna possibilità li naffaċċaw il kawża tal-migrazzjoni ekonomika. Sellum Eh, aħna smajna b'dal ftejim ta' Malta bħala soluzzjoni tal-problemi kollha u bħalissa qed jiġi attakkat eh, qed jiġi eh, marbut ma' proġett pilota. <clears throat> Issa, e, il-President tal-Kommissjoni ġdida għanda intenzjoni tagħmel ġestjoni b'dan il-mod se jkun falliment. Aħna prezentajna alternativi biex l-Istati membri kunu jistgħu javalwaw jekk il tfiċija u salvataġġ e, u miex verament e, ta' assistenza umanitarja u miex qed jifavoriġġaw il-kriminalità ma nistawx aħna inħallu eh, eh, din is-sitwazzjoni eh, bħalma ġara dan l-aħħar meta neħejna wieħed mill-ministri li kien qed jopponi għal din is-sitwazzjoni jina nittama li naslu għal migrazzjoni legali, pero ma nistawx aħna eh, indaħlu l-migranti illi edin eh, travestiti eh, flok persuni li huma qed jagħmlu għajnuna umanitarja. Issa nisimaw menant il-sur Procaccini. Grazzi, President. Għada, aħna maħnix sen nappoġġaw din il-mozzjoni għax ma rridux inkunu kompliċi għal daw ma dawk li qegħdin jippjanaw illi ħallu nis nies iħallu l-istat ta' dritt jereq fil-Mediterran. Ir-raġuni u anki il-ħajiet ta' dawn il-migranti kollha ħafna wis eh, illi bħal dawn il-ġranet edin jagħtu ruhom l traffikanti Aħna qed nirrepetu illi għaw mot wieħed biss biex nagħmlu prevenzjoni tan-nies illi jerqu fil-baħar. Eh, Dan nistgħu nagħmluh biss billi nwaqfu il-partenzi. Aħna nafu li m'hemm l-ebda alternativa aħna dejjem qed nirrepetu l-istess ħaġa. Għalina il salvataċ fil-bahar hija ħaġa tajba meta eh, meta tiġri b'mod okkażjonali u mhux meta tiġri b'mod organizzat apposta speċjalment mal-NGOs u mal-iskafisti. Eh, aħna nafu li mem lebda solidarjetà biex nilqaw eh, eluf ta' persuni minn armantuhom possibilitajiet ta' futur u ta' xogħol. Aħna nħossu għal daqstant li dan id-dokument huwa manifest est straordinarju ta' ipokresija soċjalista u aħna fl-ICR ippreżentajna mozzjoni alternativa għax nishtiqu li jibqa bil-miktub il-ħsib tagħna u l-fatti li nishtiqu navokaw. Grazzi. W imieniu Grupy Zjednoczonej Lewicy Europejskiej Nordycka Zielona Lewica głos zabierze pan Miguel Urban. Issa għal Nordic Green Left Urban Crespo. Grazzi ħafna, iktar minn elf persuna din is-sena erqu fil-fossa komuni li issa sar ekku il-Mediterran. U għalhekk meta niġu biex il-ħila nisalvaw il-ħajja hija kwistjoni ta' drittijiet tal-bliedem imma dinjità umana. U manta l-istituzzjonijiet ma jagħmlu xejn biex eh, anzi jikriminalizzaw l-attivitajiet ta' dawk li salvaw il-ħajja tan-nies isiru eh, kompliċi. Għax Eh, ja ħaġa infama għarru kaza illi pal-mamel Salvini illi għala il-portijiet biex ma jħallix in-nies illi jitlu anzi fetaħ il-portijiet Pedro Sanchez. U għalhekk għandna bżonn insalvaw il-ħajja tan-nies u dan mhuwiex reat. L-Ewropa qed jippruvaw jibellawla l politika ta' xenofabija u għalhekk għandna bżonn ta' politika komuni għal fuq il-frontieri, għandna bżonn l-affarijiet li jkunu legali u segura, għandna bżonn rotot segura, għandna bżonn eh, politika marittima pubblika, għandna bżonn illi ma jkollniex iktar ksur ta' drittijiet tal-bniedem u ngħidu illi l-Libja mhuwiex port sigur u għalhekk hemm bżonn nisospendu eh, ftehim mal hekk imsejħa gwarda kosta tal-Libja. Kollegi, Din il-proposta tista' tkun pass żgħir fil-direzzjoni it-tajba ma nistgħux inkunu kompliċi tal-mod u għada nivvotaw. Grazzi ħafna. Dziękuję. W imieniu niezrzeszonych głos zabierze pan Kostas Papadak. Grazzi ħafna. Issa għal mhux affiliati sur papidakis. L-Unjoni Ewropea għandha r-responsabilità wkoll dak li qed jiġri fis-Sirja l gwerra hemmhekk u issa għandha r-responsabilità għal dawn il-flussi tal-immigranti. Ir-regolament ta' Dublin verament ma jaħdmux tajjeb u l lin minn kos mill-gżira, n-nis jerqu bil-gżuz tfal. Il-kampijiet ta' refugjati huma wis iffullati hemm bżonn jingħalqu id-deportazzjoni ta' refuġjati il leġislazzjoni fil-Greċja qed titkellem fuq dan kollha l-azil għal dawn ir-refuġjati li m'għandux m'għandniex intuwulhom. dawk li qed ifittxu l-azil huma vittmi dawk li qed jerqu lejn ħdejn il-kosta tal-Greċja ħafna minn dawn ir-rifuġjati issa qegħdin fil-tramuntana tal-Greċja. Ħafna minnhom jitolbu l-azil imma l konklużjoni ta' dan kollu huwa li l-Ewropa u n-NATO hemm bżonn jieqfu f'din il-ġlida imperialista għax iġġibret iktar razzizmu, iktar nazjonalizmu. Grazzi ħafna issa imiss is-Sinjura Edge Statler. Minuta u nofs. Grazzi ħafna, Sinjura. Komissarju, Sinjura eh, Ministru, naħseb li qed naqblu fuq żewġ affarijiet hawnhekk. Huwa l-obbligu internazzjonali u obbligu umanitarju li nsalvaw il-ħajiet tan-nies Nafu kol li sitwazzjonijiet bħal dawn ikunu edin jiksru drittijiet tal-bniedem meta nitkellmu fuq salvataġġ mill-baħar. Per eżempju fir-Renju Unit, dizastru il-biraħ, 39 persuna instabu mejta fit-trak u anki fl-Awstrija kien ġara eh, wieħed meta 71 persuna kienu eh, misjuba eh, mejta fit trakku kol. Ġifri dawn ukoll huma immigranti araw ftit il-kontrabandisti traffikanti tan-nies. U kemm huma iddisprati n-nies li lesti jidħlu ġotrak anki jekk forsi jafu li se jiltaqgħu jkunu jiġu wiċċ mal-mot Hemm bżonn noqogħdu attenti aħna kif eh, x'tip ta' messaġġi nkunu qegħdin nagħtu il-salvataġġ fuq il-baħar fil-Mediterran irid ikun xi ħaġa separata minn dak li jiġri wara imma jekk insalvaw in-nies mill-Mediterran tfisser li inti dak huwa l-aħjar mod kif tidħol fl-Ewropa in-nies se jkomplu jitilgħu fuq dawn il-bċejjeġ tal-baħar. Kooperazzjoni ta' bejnietna hemm bżonn insibu wkoll il-pajjiżi terzi li jkunu iktar sikuri u rridu ngħinu il-kontinent tal-Afrika. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa imis il-Sur Bartolo. Minuta u nofs. Grazie President. Grazie President. Nishtenni ringrazja il-kollega Lopez Aguilar tal-xol tal-ħidma tiegħu il-riżoluzzjoni li kienem eh, votajna fuq onar etnej fil-Kumitat Libe qed jibgħat messaġġ l-Istati Membri ma nistgħux nibqgħu sejrinek bil-politika tal portiet maluqin u nirriskjaw li noqtlu n-nies. Aħna għandna dmir morali il-miżuri li ġew adottati s'issa mhumiex biżejjed. Aħna rajna wkoll il ġimma li għaddiet fl-aħħar eh, eh, eh, naufraġu f'ħdejn Lampedusa. Kemm iridu imutu nies biex l-istati membri jihdu responsabilità fidejhom. Għandna bżonn ta' risposti immedjati, risposti Ewropej u permanenti. Għandna bżonn ta' Eh, mezz affidabli għal tfittxija u salvataċ. U e tolbu għal darba għal dejjem illi dawk in-nies illi jgħatu assistenza ġenwina m'għandhomx jiġi kriminalizzati. Aħ ah, nistax ma nistax nakkużaw il dawk in-nies illi għal snin qed jisalvaw il-ħajjiet eh, u qegħdin jipproponu ruħhom biex jissostitwixxu l-pajjiżi membri. Eh, eh, pratikament fil-Libja dawn l-immigranti huma vittmi ta' violenza kbira. Jiena nittama illi għada din il-riżoluzzjoni tista' tiġi votata b'maġġoranza biex nieħdu fidejna r-responsabilità tal-ħajjiet li qed jintilfu fil-Mediterran u eh, mhux biss u għaw minn qed jgħid illi qed jgħidu illi illi qed jgħidu illi 80 fil-mija eh, eh, qed jintef eh, ħafna flus biex jisalvaw il-ħajjiet dawk in-nies li jikkritikaw din is-sitwazzjoni. Grazzi ħafna. Issa imiss. Is-sur Otjen għal-minuta. Signora President, Signori, dak li qed jiġri fil-Mediterran hija katastrofi umanitarja, diżastru. Is-sar fuq il-baħar huwa obbligu tagħna aħna bħala Ewropej għandna ir-responsabilta ma nistgħux ninjoraw dawk li qegħdin imutu fil-Mediterran. Irridu naġixxu u llum bil-fatt li butajna fuq il-budget rajna li se jkun hemm iktar fondi għal eh, salvataġġ fil-Mediterran naħseb pass tajjeb il-qudiem dan hemm bżonn li nafanzaw dan kollu, ma mhux biżejjed għalhekk jiena nagħmel appell lill-istati membri kollha biex jipparteċipaw biex jaċċettaw in-nies li ġew salvati mill-arqa f'din il-mekkaniżmu ta' distribuzzjoni. Ovvjament, l-aħjar ħaġa huwa li n-nies qatt ma jitilgħu fuq dawn il-bastimenti. Bżonn fil-kampijiet is-sitwazzjoni tkun tmur għall-aħjar hemm bżonn nagħtu ċans il min irid jemigra b'mod legali biex ikun jista' jaħdem dan nagħmluh. L-Unjoni Ewropea trid terfa' responsabilità tagħha li tejnhom dawn in-nies. Jiena nispera li l-Kummissjoni se tagħti priorità għal dan kollu tagħmel proposti li fuqhom ikunu nistgħu naqblu maġġoranza. Grazzi, grazzi ħafna. E Signora Strick, meta tkun fuq il-bahar kull minuta tot, nistawx nimmaġinaw li aħna ċittadini tal-Unjoni Ewropea nħalluhom fid-dingis, jerqu nħalluhom ma naf ma jafux se jiġri minnhom. U hekk jiġri fil-qed friġri fil-Mediterran imma kien skont l-unklos u liġijiet tal-internazzjonali jagħmlunna l-obbligu li aħna insalvaw in-nies fil-Mediterran li r reskju tkun ukoll ta' malajr u li l-dizembark ikun sikur. Peress li l-Libja mhux pajjiż sikur ma jistax li nifinanzjaw l-affarijiet fil-Libja mingħajr ma kun qed niksru l-liġi internazzjonali imma nistaw nejnu l-immigranti li joħorġu minn dan il-pajjiż fejn huwa infern għalihom. L-assistenza umanitarja rridu nejnu mhux noqogħdu nibatu nies il-qorti minn meta jippruvaw jgħinu. Għalhekk nisperaw li l-Kummissjoni tkun qed tibbaża xalta fuq dawn il-prinċipji. L-affarijiet ikunu permanenti u ta' malajr u narraw li nsalvaw il-ħajjiet u l-isbark inkomplu għax kull minuta tot. Ġinkwie. Grazzi. Grazzi ħafna. Sur Gaho, minuta. Nirringrazzjak, Signora President, il-rezoluzzjoni edin naraw li se eh, eh, ikun hemm iktar pressjoni fuq l-istati membri. Ġifiri bil-mezz li aħna insalvaw dawn in-nies inkunu qed naċċettaw iktar. Irridu nnejnu l-NGOs. Niftħu l-portijiet u miljuni ta' migranti li ikunu f'dawn l-NGOs imma li ħafna minnhom ikunu kompliċi ta' traffikanti. Intom bekk b'din ir-riżoluzzjoni qed tagħmlu iktar għal din il-kriżi eh, tal-immigrazzjoni li hija bla preċedent. Jekk verament irridu insalvaw il-ħajjiet tan-nies, irridu nagħmlu bil-maqlub nerġgħu ikonna l-frontieri fil-limiti tal-Unjoni, tan-nazzjonijiet tagħna sabiex it-traffikanti il-kontrabantisti ma ninkoraġġihomx jagħmlu dan. Dawk ir-regoli irridu fuq l-immigrazzjoni irrid tkun iktar b'saħħitha ninkoraġixxu kull inizjattiva u anki ngħinu il-pajjiżi tal-oriġini biex nevitaw li n-nies jitilqu minn dawn minn pajjiżhom. Grazzi ħafna. Is-sur Jorge Buxed Vilabra. Grazzi ħafna. Dan il-parti tax xelluk tal-Parlament Ewropew eh, taw dejjem eh, kif jaħsbu ma qatt ma qalu illi eh, minn għadat naqis din is-sena meta mqabbel ma l-sena li għadit forsi għax kien hemm l tal-portijiet min jaf. U għalhekk issa hemm risoluzzjoni alternattiva skont il-liġijiet nazzjonali u l-ġlieda kontra il-mafjas, kontra l-kontrabandisti tal-bnedmin. u għalhekk it-tweġiba tajba jew ħanajdu hekk il-mistoqsija tkun li huma l miżuri li nixtiequ jkollna biex niġġieldu kontra dan il mudell tan-negozju tal-mafjas tal-, tal eh, u bil-kollaborazzjoni tal-NGOs għax ix-xelluk Ewropea għaliex mhix ma tridx ir-rispett tal-konvenzjoni eh, ta' faċilitazz ta' direttiva fuq il-faċilitazzjoni illi tfisser illi eh, kun hemm sanzjonijiet jekk dak min, min jidħol ma jirrispettax il-kundizzjonijiet. Prego, jidda minuta. Grazzi ħafna, eh, is-Sinjura Rego. Grazzi ħafna. Mela, nirrepeti dak li qal il-kollega. fl 2019 iktar minn 1000 persuna tilfu ħajjithom fil-Mediterran meta pprovaw jaslu l-Ewropa. 1000 persuna dawn huma kollha mwiet responsabbli minħabba l-politika razzista tal-Unjoni Ewropea dawk li votaw kif iridu. U għalhekk għandna riżoluzzjonijiet imma l politika ma jibidlux. U għalhekk qegħdin għandna għanna zona eh, eh, umanitarja fil-konflitti fejn hemm l-armamenti jew fejn hemm emerġenza klimatika iktar hemm attenzjoni milli fuq il-frontieri u għalhekk anki naraw li l-milizzi tal-Libja wkoll qed jikkollaboraw mal-kontrabandisti u fil-każ ta' Spanja il-gvern eh, ta' Spanja kemm tal-PPE u tal-Amerikati tillhom kollaborazzjoni mal marok u dan kien hemm riżultati tajbin ħafna għax anki l forza eh, awsiljarji tal marok għenu fil-kooperazzjoni ma rridux xi iktar eh, dbatija u għalhekk id-dritt il-liġijiet internazzjonali jobbligaw li salvaw il-ħajja u nittamaw illi jekk ma jagħmlux hekk imorru quddiem il-qorti. Grazzi ħafna, Sur Heġvegi, minuta u nofs. Grazzi, President. Din ir-riżoluzzjoni hija bbażata fuq żball oħxon dawk li jriduha qed jgħidu li l-edeja jel insalvaw in-nies imma fil-fatt hekk nadottaw nkunu qed ngħaddu il-messaġġ ħażin u jkollna iktar ehm, affarijiet traġiċi għax kif inhi hija invit għal miljuni ta' nies fl-Afrika jekk aħna nkomplu nuru li rridu nilqgħu il kulħadd fl-Ewropa iktar u iktar nies se jitilqu u jiriskjaw ħajjithom. Dak li rridu nagħmlu huwa li nejnu fejn għandhom bżon lajnuna, għandhom bżon rezoluzzjoni li verament il-problema eh, tara fil-bidu tagħha il-protezzjoni tal-frontieri, kooperazzjoni ma' pajjiżi terzi u niġġieldu kontra in-networks tal-kontrabandisti sabiex in-nies ma jitilqux minn pajjiżhom l-aħjar mod ta' kif nevitaw li n-nies ma jirqux il-Mediterran huwa li nagħmlu kull sforz politiku biex dawn il-bastimenti qatt ma jitilqu il-kosta tal-Afrika

Anki l-NGOs suppost l-autoritajiet Ewropej u l-istati jridu jagħmlu dan ix-xogħol. Ma jistax ikun li l-NGOs inkomplu nħajruhom li jiksru l-liġi, il-bastimenti tal-NGOs ma jistax ikunu servizz ta' trasport biex iġibu l-immigranti illegali fl-Ewropa. Kollegi, jekk aħna rridu nsalvaw ħajt tan-nies, rridu eh, konna mill-ġdid il-kontroll tal-frontieri fl-Ewropa u nejnu il-pajjiżi terzi. Jekk din ir-reżoluzzjoni jekk kif inhi jekk jekk tgħaddi tkun ir-responsabilità minn naħa tagħna. Grazzi ħafna. Is-sur Putik għandu kartellum blun għalik. Inti taċċettaħ? Iva, sur Putik għandu mistoqsija għalik. il, il il-proċedura tal-blue card. Inti taċċetta il-mistoqsija li x'jemlek bis-sur butika? Għandek 30 sekonda, sinjur. Butikoffer. Grazzi, President. Jien għandi żewġ mistoqsijiet tal-kollega l-ewwel net. Inti ċert li inti parti mill-PPE u mhux tal-li fil-ID u t-tieni punt Dak li qed m'għandux x'jaqsam xejn mal-ħajja nisranija. Proszę o odpowiedź, pan poseł Hidiwegi. First of all... Eh, iva, kwistjoni daqstant importanti, aħna dibattitu jkun fil-grupp xaħġa tajba di, xaħġa normali li nitkelmu b'mod miftuħ fuqhom. Inti semmejt il-ħajja nisranija ir-responsabilta hija wkoll parti mill-ħajja nisranija u dak li ila tagħmel l-Ewropa fuq l-immigrazzjoni hija xi ħaġa irresponsabbli. Ma jistax ikun li nkomplu ngħidu lin-nies li tant huma fil-bżonn li ngħidulhom ejjew, ejjew, ejjew kemm tridu Umbat meta jaslu nibatu għom lura, din jaġa responsabli, approċ iktar responsabli u attituni responsabli u għali inkunu realistiċi, lajnuna intuwa fejem bżonna fuq livell lokali fl-interess lokali din hija responsabilta nisranija fl-opinjoni tiegħi. Grazzi. Javier Moreno Sanchez. Isur sur Javier Moreno Sanchez, sal-minuta. Grazie, President. ħafna, President. L-għu qabel kollox nixtieq eh, najt u nirringrazzja ħansi l-President tal-Komitat Libe għal prezentazzjoni tiegħu fuq miżuri urġenti u neċessarji għandna bżonn nieħdu minħabba l mwiet fil-Mediterran. Nissalvaw il-ħajjem sunt tkun priorità u l-enija tagħna u l dikrazzjoni konġunta ta' Malta pass pożittiv fil-qoddim pro mhux biżżejjed u għalhekk quddiem dan l-isfida għandna bżonn inkunu maqudin għandna bżonn immorru mill-kooperazzjoni fost ftit stati membri lejn politika komuni Ewropea reali, pjan ta' urġenza biex nissalvaw il-ħajt fil-Mediterran. U għalhekk għandna bżonn nagħtu attenzjoni partikolari għan-nisa u għat-tfal. Ħafna minnhom mhux akkompanjati illi ovvjament jiffaċċjaw ħafna abbuż u periklu meta jaqsmu l-baħar u mhux biss hemm imwiet fil-Mediterran imma hemm ħafna nies li eh, qegħdin jgħixu kundizzjonijiet diżumani fi ċentri ta' detenzjoni fil-Libja. Ħafna minnhom huma tfal mhux akkompanjati u għalhekk għandna bżonn li stati membri jkollhom l-istrumenti biex hekk ikollhom pjanijiet ta' evakwazzjoni mill-Aġenzija tal-Ġnus Magħquda biex hekk ikun hemm il-kurituri umanitarju. Mbagħad nota personali nixtieq infakkar li dan il-Parlament Ewropew il immigranti u r-rifuġati mhumiex ċifri jew statistika huma persuni <coughs> li għandhom ħajja, għandhom storja u li jixtiequ jaħdmu għall futur Grazzi ħafna. Dziękuję pani poseł Majte. Grazie. il sinjora Pagazan Gruntundua. Grazzi, ħafna jina minix eh, partitarja ta' demagogija. Aħna fil-Parlament għandna bżonn ta' politika ta' azil, ta' migrazzjoni ta' rifugġati fid-daw tal-krisi li qegħdin neċu issa. Il-ħajja tan-nies hija bżonn li tiġi eh, protetta skont il-liġi internazzjonali eh, kontra pereżempju persekuzzjoni mill-mafja li traffikaw fil-bnedmin dan huwa l-element għandna bżonn nikkonsidraw u attwalment bżonn illi eh, huwa iktar riskjus illi wieħed jaqsam mediterran mill-passat imma biex nikkriminalizzaw l-NGOs mhijiex ħaġa ġusta ma nistgħux ngħaddu ħaġa bħal din u għaldaqstant għandna bżonn noħorġu b'soluzzjonijiet u għalhekk għandna bżonn dan il-pakkett approvat mill-Kunsill u mbagħad hemm bżonn ngħidu ċaru tond il-Kummissjoni u l-Kunsill. Dak li qed jiġri jaru każa fil-Libja ħana ma nistgħux inkunu kompliċi ta' ksur bħal dan ta' drittijiet fondamentali jkun li ma jkun il-modell li mbagħad nistabbilixxu fl-aħħar mill-aħħar dan ma nistgħux nippermettuh. Għandna bżonn inkunu ċari daqs il-kristall. Dziękuję. Pani poseł Alice Kunke. Grazie. E signora a Kunke al minuta. Grazie. Kull darba li tintelef ħajja fil-Mediterran, imħabba li l-Unjoni Ewropea ma tiħux azzjoni, jina nirrabja ġofija. Dan, dan in-nuqqas ta' umanità hija ħasra u ila sejra snin din is-sitwazzjoni u mhijiex verament denja tal-Unjoni Ewropea. Jiena nixtieq nitlob illi l-Unjoni Ewropea sistematikament u proattivament tieħu operazzjonijiet ta' tfittxija u salvataġġ fidea bil-bastimenti tagħha jew flimkien hemm bżonn inkunu proattivi illi kulħadd għandu iċerret l-informazzjoni illi hemm persuni f'periklu biex inkunu nistgħu nsalvawhom. U kull min jiġi salvat fil-Mediterran għandu jiġi trasferit f'pozizjon f'post sigur skont il-leġislazzjoni. Grazie. Van der Drische, minuta. President, kollegi, min jikser il-liġi għandu jħallas, bekka ħna nistgħu proteġu ċittadini tagħna u hekk anki ċittadini jistaw ikollon fiduċa fil istat ta' dritt. U din hija ħaġa li l-elit politika tirrifjuta. Flok ma niprotegġu il-frontieri il-migranti illegali jiksru l-liġijiet tagħna jiweduhom permess ta' residenza. U għaw minn anki jgħin l-NGOs u jgħajdu illi dan qed jagħmluh bħal raġunijiet umanitarji, ma xem xemm umanitarju f'dan il-modell ta' business illi iżom il-kontrabbandi. illi ndaħlu migranti li jumbat jamlu reati. Aħna rridu nipproteġu iċ-ċittadini tagħna billi nalqu l-frontieri, billi namlu prevenzjoni ta' modelli ta' kontrabandu u l ċittadini tagħna. Dan huwa dak li għandna bżonn nagħmlu. Viġjevska għal minuta. Grazie. President, signori minix etnajt li mannix aħna nsalvaw il-persuna. Però l-azzjoni ta' salvataċ fil-Mediterran fidejn l-NGOs ħafna drabi qed jiġu sfruttati mill-kontrabbandisti. Hija model eh, ta' kummerċ ta' negozju ċiniku illi qed jisfrutta il-sofferenza, id-batija umana. E, qed jaqlaw miljuni ta' euro E, fil-fatt anki Frontex jissalva n-nies, ma dan mhuwiex dak li qed tagħmel Frontex e, il-ħidma tagħha. Frontex qegħdin biex tagħmel prevenzjoni tal-kriminali u ta' terroristi, però m'hemm l-ebda kontroll f'din is-sitwazzjoni, ħadd mu qed jikkontrolla e, li moddi ta' dawn il-persuni u s-salvataġġ mandux ikun ta' kuljum, mandu tkun l-eccezzjoni u rridu principalment aħna neħdu azzjoni fuq l-artik aħna jkollna mekanizmu ta' distribuzzjoni, allura aħna e, inkunu edin naqblu ma dan model e, ta' negozju ċiniku. U għal din ir-raġunu aħna rridu niġġildu kontra dawn il-modelli. U aħna għanna pjan għal l izvilup e, tal-medda ta' żmieni twila fil- fl-Afrika biex niġġieldu kontra l-migrazzjoni. Mirjam Dalli, għal-minuta. Thank you, Chair. Grazzi, President. Kif għallu diġa kollegi oħrajn il-telfa ta' ħajja fil-Mediterrani la' għaddeja snin, imma fil-fat il-lum għat mannix mekanizmu ta' solidarieta li jaħdem fuq il-migrazzjoni. U il-problemi tal- fil-periferija tal-kontinent tagħna mhumiex mhumiex eh, eh, imħasbin. U dana għandna eh, mandux iwaqqaf ix xogħol biex jiżgura approċċ affidabbli u permanenti ta' tfittix u salvataġġ biex jisostitwixxi soluzzjonijiet reċenti. Minħabba dan ix-xenarju, id-dikjarazzjoni ta' ta' erba stati biss, il-Germania, Franza, l-Italja u Malta, wara laqa ministerjali f'Malta, kienet l-ewwel pass biex twaqqaf mekanizmu ta' solidarjetà prevedibbli. Imma dawn huma erba biss U l konsil għandu jkollu rwol ewlejni biex iwessa mekanizmu ġust ta' distribuzzjoni għal dawk nies li jiġu salvati fil-bahar. Approċ li għandu jagħti importanza kbira lil prinċipju ta' non rifulmon u jiżgura li regoli eżistenti ta' tfittix u salvataġġ jibqgħu jiġu rispettati minn kulħadd u mhux sfruttati. Ħadd ma jista' jipretendi li jaħdem waħdu. E, barra minnek, hekk bżonn ikun hemm risposta komuni li tinvolvi l-istati membri kollha. E, barra minnek ma nistgħux noqogħdu idejna fuq żaqna u ma nagħmlu xejn. Grazzi. For one minute, please. myself speaking on Hook, grazzi. Jiena qed nitkellem illum f'ġurnata e, verament sewda meta 39 persuna mietu u għat li daħlin fl-Unjoni Ewropea u li inkludu tifel. Jiena din is-sena smajt l-istejjer tal-rifuġati illi, jiġu, fil-kanal eh, eh, tal-Ingilterra. Eh, tal, tal, eh, jimxu jamlu vjaġġi gbar fl-Afrika u mbagħad jaqsmu l-Mediterran u mbagħad jisfidaw il-periklu tal-Mediterran għax m'għandhom lebda għażla oħra u fċerti stati membri dawn, dawn il-rifjuġati bqaw vittimizzati li huma eh, sfruttati minn dawn il-kontrabandisti u forzati li jamlu eh, vjaġġijiet oħrajn. Aħna m'għandniex qatt nisimgħu għal dawk illi eh, eh, illi illi waqfu tfittxija u salvataċ. Eja, naġlu u morru insalvaw dawn il-ħajjiet. Issur, Urtażun. Si, grazie Presidenta. Grazie ħafna għada il-Parlament se jerġa' jivvota fuq risoluzzjoni biex biex ngħidu li għandna bżonn mekkaniżmu ċar fil-Mediterran għat tittiġ tal-14 ma sax jibgħu komplen eh, eh, sejrin hekk. Imma qegħdin naraw reazzjonijiet u għandna bżonn ikun hemm reazzjonijiet mill-istituzzjonijiet l-ewwel net. Kummissjoni Ewropea smajna ħafna rakkomandazzjonijiet mill-Istati membri fuq dekriminalizzazzjoni tal-għajnuna umanitarja. Dan din hija seta' tagħkom tistgħu tagħmlu xi ħaġa u nitolbu lill istati membri jekk joġobhom jirrispettaw l obbligi tagħhom għal dan is-salvataġġ fil-Mediterran mhux mod passiv, anzi jiżviluppaw politika għad fittixu salvataġġ tan-nies. U mbagħad fuq l-akkoljenza. Għandna aħbar tajba f'Malta ta' erba' pajjiżi illi issa eh, għandhom dan il mekkaniżmu Dan huwa sforz u nittamaw li jkun hemm ħafna iktar pajjiżi li jissieħbu magħhom biex tassew ikollna mekkaniżmu ta' solidarjetà. Grazzi. Thank you, Mr. Fe Grazzi, eh, sur fest għal minuta. Eh, President, il, il numru ta' eh, ta' deputati fl-awla juri kemm hija importanti dan is-suġġett Però eh, fil-fatt eh, hemm min għandu raġun għax eh, hemm iktar nies qed imutu fis-Sirja llum milli qed imutu fil-Mediterran. U rridu narfu illi Erdogan qed jitrasforma Turkija fi stat Islamiku u dawn in-nies kollha li qed jħarbu mis-Sirja Però flok ma nifukaw fuq din il-kwistjoni, fuq kif nistaw niproteġġu l-frontieri u kif nistaw nwaqfu l-Erdogan, aħna nkomplu nitkelmu fuq l-NGOs li jgħinu il-azzjonijiet kriminali tal-kontrabandisti tan-nies. Irridu narfu fejnu il-problema veru, mhuwiex fil-Mediterran, jekk aħna kaħna nwaqfu eh, il-til tal kurdin kunu għedin namlu eh, bieċa xol tajba. Grazzi, surrus għal-minuta. Grazzi, President. Skont il-Organizzazzjoni Internazzjonali tal-Migrazzjoni, il-flus ta' migranti nizel bit 32% qabel ma s-sena li għaddiet u n-numru tal-imwiet fil-Mediterran Eh, b-42 u dan għaliex imħabba il-politika ta' Sur Salvini. Għaliex il-Parlament Ewropew qed jitlob illi inżidu tfittxija u salvataġġ u biex inamlu regoli iktar flessibli. L-unika spiegazzjoni hija li l-Unjoni Ewropea għal darboħra għadha tipprova tistimola l-immigrazzjoni bl-għajnuna tal-NGOs. tal ngos u dina se jkollha impatt diżastrus fuq li bliet prinċipali. Il-globalisti edin jażlu soluzzjoni li mhux għall-interess tal-Unjoni Ewropea. Eja naħdmu fuq soluzzjonijiet strutturali, u l-frontieri tagħna u, u, u, u neskludu ir-refuġati. Is-Sinjura Guillaume. Merci, Madame. Grazzi ħafna, Signora President. F'Lulju li għadda, Kommissjoni u l-Kunsell fakruna għalunna fuq li l-prioritajja li jisalvaw il-ħajiet kien hemm diskrapanza bejn il klimu l-fatti. Araw x'jiġri ġifieri fil-Mediterran. Dejjem imutu n-nies. Aħna konna ħafna li fakkarna kemm huwa importanti li nirrispettaw il-liġijiet fuq l-iżbark pereżempju. Imma għaddar darboħra edinaw ftit xur wara l-ulju u xejn ma nbidel. Hemm bżonn li nasbu għal xogħol verament li salvannis fil-Mediterran. Hemm bżonn l-koordinament jisir differenti fl-Ewropa. Jekk ma jkonniex dan ix-xogħol, l-NGOs mhux se jieqfu U ma jistax ikun li aħna nikriminalizzaw dawk in-nies li jkunu qed isalvaw il-ħajjiet tan-nies. Hemm ukoll il-linji gwida fuq eh, għal dan ix-xogħol. Ġifieri biex ikun hemm din il-pjattaforma, imma r-rieda politika għadha mhux qedem biex dan naslu għalih. Grazzi. Grazzi, Signora Vautman, sal-minuta. Sorry, microphone il-mikrofonu għal-kellim. Tajjeb, issa nista' nibda. Insellem il-kollegi, President. Kien hemm poeta illi kiteb illi ħadd ma jpoġġi tfal tiegħu fuq dajsa e, sakemm ma tkunx iktar żgura milli tkun fl-art irridu niftakru per kollegi illi il-bahar għatmuwa iktar zgur mill-art. Dana et, il-periklu qed jikber iktar ħames darbiet iktar milli kien fl-2015. Aħna nitkellmu fuq il-valuri Ewropej, però aħna maħniex nipratikaw dak li eh, najdu. Hemm ċerti stati eh, membri li kriminalizzaw l-NGOs tal-li salvaw il-ħajiet Eh, tal-bnedmin. Dawn mumiex valuri Ewropej. Aħna ma nistawx nippermettu li l-persuni u fl-Europa, għana nieħdu responsabilità fidejna. Allora irridu namlu politika tal-migrazzjoni xirqa, namluha realment u li dawn il-persuni nistaw verament jiġu salvati u nistaw nwaqfu din is-sitwazzjoni skandaluża. Hutta Sari, President, l-Unjoni Ewropea hija dajfa fuq ir-reati u fuq il-frontieri. Dawn il-persuni li qed jiġu mill-pajjiżi sotto taħt il-Sahara li jridu ħajja aħjar. L-Ewropa ma tistax tieħu miljuni ta' Afrikani, l-Ewropa hija tal-Ewropi aħna ma nistawx aħna nitkellmu sena wara sena fuq kif nistaw namlu relocation. Jekk kieku aħna kellna nużaw daqshekk e, daqshekk enerġija fuq l-Ewropej bħalma namlu eh, fuq il-migranti, l-Europa kienet kiku tamel ħafna progress irridu naraw kif se namlu fuq il-frontieri esterni, id-dmir tagħna huwa li nissalvagwardjaw il-prosperità u s-sekurtà ta' ċiviltà Ewropea. For one minute, Madam Insir. Through Tom. Signora Insir, President, waqt li l-Istati membri u, u ma' fuq il-negozjati hemm in-nies li qed jerqu fil-Mediterran, din hija l-verità il-lemin estrem u risposta tagħhom hija li nikkriminalizzaw l-assistenza umanitarja u l-organizzazzjonijiet ta' volontarji li qegħdin hemm biex jisalvaw il-persuni u r-riżoluzzjoni se nivutaw fuq nhar il-ħamis qiegħda titlob linji gwida min-naħa tal-Kummissjoni għal leġislazzjoni eżistenti Ewropea biex niżguraw illi l-għajnuna umanitarja Eh, miex illegali. Ir-responsabilità hija fidejn l-istati membri ma huma ftit wis il-pajjiżi li jieħdu responsabilità. Il-ftajim ta' Malta jipprova jiddistribwixxi dawn il-persuni li jaslu fuq id-dajes u aħna eh, nilqawa din is-soluzzjoni, però is-soluzzjoni ta' żmien twil huwa li kulħadd jieħu responsabilità għal biex ikun hemm politika ta' migrazzjoni Ewropea żgura u ordnata biex kulħadd jieħu responsabilità tal persuni li qed jaħarbu u dawk li jirrifjutaw jieħdu din ir responsibilità li qed jgħidu li qed jippruvaw jgħinu l-persuni fejn huma, però fil-fatt kulma e, e, kif jista, kif nistaw aħna nwaqfu nis mill jiġu fl-Europa. E, Irridu natu l-assistenza umanitarja bizzotto. Il-ftejm ta' Malta fuq il-migrati hija zbal għad-dannu tal-Italja u qed et juri anki illi danu għagideb minnaħa ta' 5 Stelle ħafna arja fil-vojt. Fil-fat, 5 Stelle kemm ilhom fil-gvern l-isbarki triplikaw. Dan huwa suġġett huma affarijiet li ġarajnihom eh, gvern abużiv impost mill-Ewropa illi eh, qed iġib eluf ta' klandestini. Eh, L-Italjani mux se jibqaw ikunu vitmi u jisimaw il-gideb u il-wedit folot stakom. Aħna lesti fl-Italja namlu barrikati fl-imkien ma' ċittadini biex niddefendu l-art tagħna u l-poplu tagħna. Muħri se nippermettulkom illi tbidlu l-Italja biex isir kamp tal-rifuġati tal-Ewropa. Minute, Mr. President, kollegi, l-awla il-mintat il-destin terribli tal-poplu tal-Mediterran. Pero hemm ħafna persuni responsabbli ta' dan il huma l-politiċi li użaw l-armi eh, biex jittrasformaw l-Afrika skont l-ideja tagħhom li qed joħolqu biss problemi u umbat dawk li edin jużaw direttivi bla sens dirett e- e- e- sentenzi jgħatu vantaġġi zbaljati l-migranti u specialment wedit fuq il-benefits. Dawn huma dawn in-nies li qed jgħinu lil kontrabandisti. Dawk in-nies bħal Sinjora Rakete illi E, edha salva n-nis fil-bahar u tati l-isperanza l-nis illi se jaslu fil-kontinent tal-Europa. E, Dawn huma persuni però li ma jistawx jifmu x'inhuma l-perikli li se jaffaċċaw għax ma jafux. Issa ngħaddu għal kaċ li għaj. U issa għanna iktar minn 10 persuni li talbu. Jina ma jirnex li nagħti l-mikrofonu l-kulħat imħabba żmien, però l-ewwel persuna għal-minuta, Signora Holmeyer. Komissarju, Ministru, Sinjura, President, dan id debattitu juri illi il-rizoluzzjoni għed ħares lejn post parti zaħira mill-problema. Naturalment jina napoġġa it-tfittxija u salvataċ, memx dubju, pero jina naħseb illi fil- fuq il-parti demokratika ma aħna naqblu, pero li nitkelmu fuq da biss mux sen solvu l-problemi għax ħafna hemm ħafna nies li qegħdin imutu e, anki fis-Sahara u peress li ma jiġux fl-Ewropa aħna ma nindunawx li dawn nies qed imutu għalhekk ħafna mill-attenzjoni tagħna u l-ħidma tagħna E, e, e, għandhom jifukaw f'dawk iż-żoni fl-Afrika fejn nistgħu naħdmu flimkien biex nagħmlu prevenzjoni u nwaqfu li dawn in-nies jaħarbu minn dawn il-postijiet. Naturalment Frontex enet biex salva eluf ta' persuni dina miex blax diskus memx dubju fuqa pero il-soluzjoni miex ġusta il sura ġusta liba President, is-soluzzjonijiet Ewropej eżistenti m'għadhomx adattati u ċertament mhumiex biżżejjed biex jindirizzaw il-kriżi attwali u l-isfidi li qegħdin naffaċċjaw bħala unjoni. Fuq naħa waħda għandna immigranti maqbuda fi bħra miftuħa għal jiem sħaħ u bosta nies inkluża tfal u nisa li qegħdin jitilfu ħajjithom fl-ibħra tagħna imma fuq in-naħa l-oħra għandna ċittadini ewropej illi qed iħossuhom urtati u fl-istess ħin inkwetati għall mod li bih l unjoni ewropea qiegħda tonqos milli taġixxi il pajjiżi fil-fruntiera huma affettwati direttament mill-immigrazzjoni huma ferm aktar vulnerabbli għal inċidenti bħal dawk li rajna matul il-ġimgħa li għaddiet fiċ-ċentru miftuħ ta' ħalfar ġewwa malta. is-sitwazzjoni qed tkompli teskala u ma nistgħux nibqgħu ċassi u ninjoraw il fatt li l-immigrazzjoni hija fost l-aktar punti ta' tħassib għaċ-ċittadini tagħna. jekk nagħmlu hekk ser nirriskjaw li jkollna żieda ta' ideoloġiji estremisti tixrid ta' mibeda u vjolenza l-unjoni ewropea titqum u tindirizza din il-problema b'mod effettiv permezz ta' solidarjetà u permezz ta' soluzzjoni ewropea komuni. Tirrispetta eh, il-ħin tiegħek, Sura Ġus, issa nisimgħu mingħand il-kellim li miss is-Sinjura Juvena. U importanti li aħna nitkellmu kwistjonijiet bħal di bħal eh, bħal eh, salvataċ tal-rifugġati fil-Mediterran, però ma ridux biex nitkellmu, ridu namlu passijiet speċifiċi biex nisolvu l-problema. U dan huwa verament dak li qed tagħmel riżoluzzjoni. L-Unjoni Ewropea għandha bżonn ta' approċċ aktar koordinat eh, biex issalva il-migranti u għanna bżon ta' mekanizmu sostenibli ta' distribuzzjoni. Il-fat li bejn l-2014 u 19 iktar minn 19.000 persuna mitu fil-Mediterran. Verament hija dbeżana. E, aħna u importanti sikurtà, però hemm bżonn nifmu anki kemm hija importanti solidarieta, għandna nimxu id-fit, Jiena konvinta li stati membri jistgħu jiġu flimkien u jgħinu l dawk li qegħdin ifittxu Eh, safe haven fl-Europa u għandhom dritt għalih u fl-istess ħin jizguraw eh, il sikurta ta' ċittadini kollha. Is-sur Bronzinski għal-minuta. President, Komissarju, nishtiq namel kotazzjoni. E, e, e, ek wieħed isalva ħajja waħda jkun salva d-dinja kollha. Jiena nixtieq nitkellem fuq esperjenza tiegħi personali. Jiena kont baħri. U meta wieħed jara xi ħadd fil-baħar, aħna obbligati ngħinuhom. U jiena naf bħala politiku illi hemm organizzazzjonijiet kriminali illi jisimaw anki lilna niddibattu. U hemm nies anki fl-Afrika ekwatorjali li qed jisimgħuna. Allora l-responsabilità hija aktar ħaġa importanti hawnhekk. Jiena kont il-Ministru tal-Affarijiet Interni tal-Polonja. U għal sentejn fil-laqat tal-Kunsill Ewropej smajt leħen tajba meta tkellimna fuq invażjoni. Aħna x'qed namlu qed jinkoraġġix il-persuni biex jitilqu mill-Afrika u jiġwaw. Grazzi. Is-Sinjura Deli għal-minuta. Jiena wkoll nixtieq nikkommemora lil 39 vitmi eh, li mietu f'container fl-Essex eh, li ġew minn Belġu Eh, minn kumpanija irlandiza reġistrata fil-Bulgarija. Eh, u din hija eh, eżempju traġiku u ta' teħil qalb kif dawn il-persuni x'riski jihdu biex jiġu fl-Ewropa U allura jena eh, eh, eh, infaħħar dawk in-nies li jihdu sforzi biex biex jisalvaw il-persuni. Liġi bazika, dak li mhuwiex e baziku u li nibatuhom lura fil-Libja u f'postijiet fejn għandhom kondizjoni dizastruzi. Aħna għanna bżon ta' riforma tal ftejn ta' Dublin, għanna bżon illi kunem rotot uh, uh, sguri però mm, hemm bżonn inwaqfu l bombardamenti li għandna fil-pajjiżi tagħhom u u rifuġati. Grazzi. Minuta sur Polċak. Grazzi, President. Entkom rajtu kem kienem kollegi mill-grupp ID illi eh, telqu u laqqas biss ma stennew l-istqarrija tal-Kummissjoni u din hija verament ħasra meta wieħed isanki kemm għamlu oġezzjonijiet fuq din il-kwistjoni huwa inaċċettabbli għalija kemm persuni imutu f'din il-frontiera perikoluża tal-Mediterran. Hija verament ħasra għall-Ewropa. Hija u inaċċettabbli eh, eh, illi eh, illi Frontex ma, ma jirnex li salva l-problemi. Din dan huwa kollu in relazzjoni mal l-sostituzzjoni tal-gvernijiet, il-fatt li l-NGOs qed jieħdu l-post tal-gvernijiet. Is-sur Maġġorino għal-minuta. Jiena verament imħasseb ħafna għal ċerti intervenzjonijiet li smajt minnaħa tal-lemin. Aħna għanna u dimna unek għazla sempliċi b'din ir-riżoluzzjoni il-ħajja umana għanda tiġi salvata. U dana mhuwiex bizzejiet naturalment, hawnhekk ħatmu qed jgħid illi insalvaw il-kulħadd. Irridu salvaw iridu nsalvaw il-ħajja. Umbat iridu namlu ħaġa li ma milniex sissa poluni, politika komuni ta' ridistribuzzjoni tal-migranti fit-territorju tagħna. Irridu aħna nirriformaw regolament ta' Dublin il-kanali ta' ċess legali. Dawn huma verament l-edewa tal-traffikanti eh, fl-Europa E, il-fatt li qegħdin niżvojtaw il-kampi fil-Libja. Verament e, bidla tal-politika Ewropea li ma seħħitx. Aħna irridu npoġġu fil-ċentru e, tal-attenzjoni tagħna il-ħajja tal-persuni. Grazzi kollegi, e kanal u istal kaċ u issa nisimgħu mill minant il-Kummissarju Hahn. Thank you, Madam Chair. Grazzi, Signora President, Onorevoli Ministru, Onorevoli Membri, kif għadna fil-bidu ta' dan il debattitu li nsalvaw il-ħajja tal-bnidem dejjem se tkompli tkun il-priorità ewlenija ta' Kummissjoni Ewropea tal-Unjoni Ewropea u l-obbligu tagħna li nsalvaw il-ħajja tan-nies dawk li qegħdin jaħarbu mer persekuzzjoni minn periklu kbir riżultat ta' kunflitt ta' gwerra u għalhekk għandna bżonn inkomplu illi jkun hemm strateġija usa li kollha bħala qal ġestjoni effettiva tal-migrazzjoni fl-aspetti kollha tagħha mod parallel għandna bżonn inkomplu bl-isforzi tagħna biex nindirizzaw l-eruq ta' raġunijiet eh, tal-migrazzjoni fil-pajjiżi ta' oriġini u ta' transitu għandna bżonn niġġieldu kullimkien il-kontrabandisti bla skupli illi jisfruttaw il- situazzjoni ta' dawn in-nies li huma disprati u għandna bżonn ikollna rotot li jkunu siguri risedjament għal migranti anki dawk li qegħdin maħlin f'pajjiżi terzi u li permezz ta' strateġija olistika hija sfida ovvjament l-Unjoni Ewropea ma rridx tindirizza waħedha. L-uniku mod biex naslu r-riżultati huwa li naħdmu partenarjat ma' pajjiżi ta' oriġni ta' transitu ta' destinazzjoni bl-appoġġ ta' organizzazzjonijiet internazzjonali u id fil ma' organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili naqsmu r-responsabbiltà f'spiritu veru ta' kooperazzjoni internazzjonali naf żgur dawn l-elementi kollha siġu riflessi fil-patt il-ġdid fuq il-migrazzjoni u l-asil illi l-Presidenta eletta Ursula von der Leyen se tippreżenta biex tagħti impetus ġdid għal risposta tal-Unjoni Ewropea għal dawn l isfidi migratorji. Grazzi ħafna. Grazzi Kummissarju issa Onorevoli Ministru Tupurajnen għall kunsill Jekk jogħġbu. Grazie President, onorevoli membri tal-Parlament, il-Presidenza Finlandiża konxa tal-importanza kruċjali tas-sitwazzjoni umanitarja u l-assistenza fil-Mediterran. U aħna impenjati li naħdmu fuq soluzzjoni iktar qawwija b'kollaborazzjoni mal-Istat dawk il-partijiet interessati kollha. Arranġament bħal dan hemm bżonn iġi previsibilità miegħu eh, skont eh, il-liġi fuq il-baħar li jkun hemm proċeduri tal-asilu tar-ritorn effiċenti. Huwa ta' importanza kruċjali illi ikonna suċċess malajr imma għandna bżonn soluzzjoni li tkopri eh, l-aspetti kollha l-Unjoni Ewropea mod ġenerali u l-migranti nfushom ma jistħobx illi din is-sitwazzjoni tibqa' mingħajr soluzzjoni. Permettuli ngħid ċaru tont illi għandna bżonn nissalvaw il-ħajja tan-nies qegħdin nitkellmu fuq il-persuni, individwi, qegħdin nitkellmu fuqhom. Fl-istess waqt se nkomplu naħdmu fuq riforma tal-sistema komuni ta' Ewropea ta' Asil biex ikollna soluzzjoni permanenti għas sitwazzjoni fil-futur. Jiena nibqa' fiduċjuża illi Grazzi għall isforzi kollha tagħna nistgħu nagħmlu pass importanti l quddiem lejn dan l-an. Grazzi ħafna ta' din id-diskussjoni. E, grazzi President tal-Kumitat Libe tal-impenn tiegħek il-ħidma tkompli. Eżis kollegi għandi erba mozzjonijiet ta' riżoluzzjonijiet biex intemmu dan id-debattitu li huwa magħluq u mbagħad nivvotaw fuq dawn ir-riżoluzzjonijiet għada. Issa mmorru għal punt li mist dibattitu tagħna li huwa għarriet ta' Konsillu komissjoni biex niftħu il negozjati Eh, ta' sħubija mal-Maċedonja tat Tramuntana u mal-Albanija u qabel ma niftaħ id-debattitu jekk tixtiequ catch jew blue card tistgħu tużaw is-sistema standard u dik ġdida għandkom id-dettalji quddiemkom tista' tirreġistraw b'mod elettroniku għandkom bżonn il-karti tal-voti tagħkom u għas-sessjoni ta' catch the tistgħu tagħmlu hekk mhux fl-eluq ta' debattitu imma meta tridu matul id-debattitu jekk għandkom bżonn tirreġistraw jekk kulħadd huwa lest grazzi ħafna Ministru minn ġdid, Onorevoli Ministru Tuperajner għall-Kunsill, grazzi ħafna, Signora President, membri tal-Parlament. Kif taf l il-progress ta' Maċedonja tat Tramontana tal-Albanija lejn is-sħubija kien suġġett ta' dibattitu fil-Kunsill għal ħafna żmien tafu wkoll naf żgur li l-Kunsill ma setax jasal għal ftehim fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni biex jiftaħ negozjati għas sħubija mar-Repubblika eh, tal-Maċedonja tat Tramuntana u mal-Albanija u fl-istess waqt iż-żewġ pajjiżi ħadmu ħafna biex javvanzaw fir-riformi tagħhom. Il-konklużjoni tal-Kunsill adottati f'Ġunju saqsowna li nagħmlu nieħdu deċiżjonijiet ċari fuq iż-żewġ pajjiżi l-iktar tard f'Ottubru. Bħala President tal- Konsil tal-affarijiet ġenerali għandi bżonn ngħid illi jiena tassew disappuntata illi fallejna milli nagħmlu hekk fil-laqgħa tagħna